li huwa rapport mill-Onorevoli Kaufman format uniformi għal viża. Niftu dibattitu billi nistieden ir-rapporter Onorevoli Kaufman biex titkellem għal erba' minuti. Grazzi ta' sew, Sr. President, Sr. Komissarju. Mill-1995 rajna viża waħdanija uniformi għall-Unjoni Ewropea meta daħlet il-sistema elettronika, però xorta waħda neħtieġu dokumenti bil-karti għax mhux il-viżi kollha huma elettroniċi issa. U mingħajr aċċess għall apparat elettroniku, uffiċjali tal-frontieri jridu jaraw li l-viża ikun awtentiku b'xi mod u allura il-viża għandhom ikollhom l-istess karatteristiċi madwar l-Unjoni. Din dan il-pjan eh, ta' sikurtà hija xi ħaġa li ilha ilha fis u eh, qed tiġi aġġornata, però is-standards ta' sikurtà għadhom mhumiex aġġornati biżżejjed. Il-visas bħalissa faċli li wieħed eh, jifalsifikaw fil-fatt dawn l-aħħar snin kien hemm falsifikar tal-vizas li tassew kienu ta' kwalità għolja, eh, kienu tajbin. Allura rridu noħorġu rizin ġdid tal-vizas tal-Unjoni li stat membru fil forsa jkollu idaħħal il-grupp tal-esperti li jkun il-Missjoni Ewropea ħarsu ftit lejn adattazzjonijiet tekniċi, proċeduri ġodda ta' stampar eh, u ħafna iktar dettal fil-viża nifisha biex kamilha iktar jibsa li jiġu falsifikati, pereżempju. Ġuħut minn dawn il-karatteristiċi. Qabel stajt taqtaħħom barra biex jikont għad tifalsifikaħem, issa ma tistax fin-nofs tal-karta tal-viża. Dawn il-pjani jiġu adottati minn maġġoranza kbira fi frar u issa f'April fit negozjati ta' trilogu Fl-aħħar laħaqna qbil fuq din il-kwistjoni u nilqa' fatt illi għandna soluzzjoni li hija sikura u li mm, hija soda. Jiena kieku kon nixtieq li konna perdu ta' tranzizzjoni iktar qasira fejn l-istickers antiki tal-Istati Membri jkunu jistgħu jiżgħu mill-Istati Membri personalment. Il-produzzjoni ehm, sakemm jinħarġu jitqasmu daw kollha jieħdu l-ħin. Għandek il-perdu ta' 15-il xahar eh, huwa twil wisperu però din kienet l-iktar li se tiġi taċċettata u nittama biss li l-istati membri mhux se jużaw il-perjodu kollu ta' tranzizzjoni u biex nkunstaw nagħlqu din il-lakuna ta' sikurtà u nibdew nużaw dawn l-stickers il-ġodda mill-aktar fis biex nagħlaq nixtieq ngħid ningrazzja x-shadows minn qalbi. Imna sew flimkien u nixtieq ningrazzja l-Kummissjoni u anke l-Presidenza Maltija għaliex bili li aħna ftimna juri minna u ħakna juri li l-sikurtà konġunta fl-Ewropa nħdu bis-serjetà u naħseb li dom passajja fid-direzzjoni tajba. Grazzi. Thank you, Madam Kaufman, and I now invite. Grazzi, Signora Kaufman. Issa li l-Kummissarju Malmström. Grazzi ħafna. Signor President, membri onorevoli, rapporter Signora Kaufman għax-xogħol li għamlet ix rapporters ukoll ovvjament anke proċess twil però kien wieħed importanti li niżguraw is-sigurtà tal-vjaġġar u il-dokumenti ta' identità hija e, fattur importanti sabiex niġildu l-frodi rridu nipproteġu l frontieri tagħna, niżguraw is-sigurtà interna u nagħmlu ġestjoni aħjar tal-immigrazzjoni għalhekk nilqal ftehim dwar il-format uniformi għall viża hemm kien hemm bżonn ukoll ta' reazzjoni ta' malajr. Il-proposta tal-Kummissjoni fl-2015 kienet għal iktar għal stickers tal-viżi iktar siguri sabiex intejbu disin il-karatteristiċi ta' sigurtà tal-isticker sabiex niġġieldu l-falsifikar u l-frodi. Kien hemm approċċ iktar mifrux li kien imrat lejn passaporti wkoll ċittadini ta' pajjiżi terzi bluzu ta' informazzjoni biometrika nixtieq nirringrazzja lill parlament Ewropew tax-xogħol sfiq taħt it-tmexxija tas Sinjura Kaufman it-titjib ta' din is-sigurtà tal-istiker issa ilha e, e, ġiet tard u l-introduzzjoni tal-format uniformi għall viża ser tiżgura s-sigurtà interna sabiex billi naħdwar dan fis-snin li ġejjin. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lill kummissarju issa minnaħa ta' konitat fuq l-affarijiet legali l-Onorevoli Ġambaski għal minuta. Grazzi ħafna, eżis kollegi, Signora Kummissarju, bħala persuna li abbozzat dan il-punt tar rapport, Naħdem li rridu naqbel rridu naħdmu flimkien fi żmien ta' biża, rridu jkollna miżuri konsistenti li jittieħdu għal format uniformi għal viża dan huwa pass fil-direzzjoni tajba. Fi snin riċenti kien hemm żieda fl-falsifikar tal-istikers tal-viża dawn il-persuni li falsifikaw qed jiġu qed isiru dejjem iktar kreattivi irridu nidressaw din sfida isfida il-ċittadini Ewropew kellhom ħafna attakki terroristiċi u hemm periklu ta' oħrajn jekk in-nies jiġu hawnhekk dokumenti falsifikati rridu naslu għal riżultati konkreti, sitwazzjoni trid titjieb il-kontroll tal-frontieri u essenzjali u l-format uniformi għall viża huwa l-pass it-tajjeb. Grazzi. Grazzi ħafna issa ngħaddu għal gruppi politiċi l-Onorevoli Coelho għal minuta u no, għal żewġ minuti u nofs anzi. Grazzi ħafna Sinjura President, Kummissarju Malmstrom, kollegi, nixtieq nibda billi nifraħ lis sinjura Kaufman għax-xogħol fi li għamlet u naf illi din, din l-opinjoni eh, daqsama mal-rapporter min-naħa tal-PPE. Kien hemm xogħol illi oriġinarjament kien qed isir mill-Istati Membri. Il-riforma hija essenzjali fil- żona tal-movement ħieles, il-viża tippermettilna li naqsmu frontiera b'mod legali u din tajt illi min għandu dal-viża jista' joqgħod fit-territorju tagħna. Għalkemm b'mod legali l frontiera tibqa' nazzjonali fil-prattika din hija frontiera Ewropea u li niżguraw li jkollna frontiera sigura għalhekk għandha tkun politika Ewropea u waħda mill-prijoritajiet tagħna. Schengen għandu bżonn politiki Ewropej sabiex ikun jista' jaħdem mod tajjeb. Irrid ikun hemm konfidenza bel istati membri. Ix-Schengen ifisser li nagħmlu ġestjoni tal-frontieri esterni, ġifieri li hemm politika komuni tal-viża, tal-sigurtà interna, tal-immigrazzjoni. U interessanti illi naraw illi il-valur miżjud wassal sabiex l-Irlanda li mhux stat ta' Schengen tixtieq li tadotta dan ir-regolament. Jiġifieri pajjiżi li preferu jibqgħu barra mix Schengen meta tjaraw il-benefiċċji jridu jingħaqdu magħna. Dan huwa utli kosa biex niġġieldu ir rejati u l-immigrazzjoni illegali. L-immigrazzjoni ħolqot kwistjoni ta' sigurtà fil-furġier tagħna. Kien hemm proposti min-naħa ta' servizzi legali, l kummissjoni u l-Kunsill bil-appoġġ tal-Presidenza Maltew tal-Kummissarju der regolament fl-aħħar jista' jiġi adottat jiena nilqa dan ir-riżultat il-frutier tagħna huma iktar siguri. Grazzi. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Kinici għal żewġ minuti. Grazie Presidente, signora Commissaria. Grazzi, President, nula kommissarju jina nixtieq nirringrazzja lill onorevoli Kaufman u l-Shadows kollha għal-ħidma kollha li għamlu fuq dan il-fajl li jindirizza s-sigurtà ta' ċittadini tagħna. Il-mudell uniformi tal visas li ġie applikat dan l-aħħar kien essenzjali biex tassew nilħu għet mill-għanijiet tas-suq interni ġifiri il-ċaqli il-moviment liberu tal-persuni prodotti. Għallek dan qed jiġġielat il-frodu l-falsifikazzjoni f'ħafna stati membri. Għalhekk kien hemm bżonn tittieħed azzjoni sabiex intejbu s-sigurata ċittadini tagħna bl-introduzzjoni ta' format ġdid tal-viżas li huwa iktar sigur u li kapaċi jwieġeb għal kritika li saret fl-applikazzjoni tal-modelli preċedenti. Għalhekk tweġiba Ewropea għall ġlieda kontra l-frodu falsifikazzjoni hija dejjem iktar meħtieġa wara ż-żieda fit-talba ta' viżas reġistrati u anke minħabba żieda fil-flussi migratorji. Issa, din l-uniformità tal-viżas biktar karatteristiċi ta' sigurtà u biex n-waqfu u nprevjenu l-falsifikazzjoni serjejn biex niġġieldu l-immigrazzjoni illegali fosthom l-overstayers, jiġifieri dawk ċittadini ta' pajjiżi terzi illi jkollhom is-soġġorn tagħhom fil-Stati Membri tagħna iktar minn dak li huwa permissibbli u dak li tagħtihom il-viża tagħhom. Nafu però li l-falsifikazzjoni tal-viżas hija xi ħaġa sensittiva ħafna li fiha hemm ċertu interessi anke mill-kriminalità organizzata li li anke jgħinu l-organizzazzjonijiet terroristiċi. L-uniformità ta' dawn il-viża jiffaċilita x-xogħol ta' Gwardja tal-Frontieri sabiex jidentifikaw dokumenti foloz. Jiena però konvinta li l-Unjoni Ewropea kapaċi tkun iktar ambizzjuża fis-sigurtà interna u għalhekk iridu nkomplu naħdmu sabiex ikun hemm armonizzazzjoni sħiħa tas-sistema tal-viżas. Nirringrazzja lill kollegi għall-ħidma kollha tagħhom. Grazzi. Thank you. One minute. Grazzi l-Onorevoli Tomacic minuta. Grazzi, Signora President, it-teknoloġiji moderni jagħmlu l-ħajja aktar faċli għal dawk li jimxu mar regoli, però wkoll għal dawk li ma jimxux mal liġi. Wasal iż-żmien illi ninaqdu ma' teknoloġiji ġodda u nużaw mal-infurzar tal-liġi li falsifikar tal-viża hija problema serja u għandha titwaqqaf għalhekk nilqa' din il-proposta bħala pass il qudiem sabiex nipproteġu l fruntiri tagħna u ngħinu l l-autoritajiet tal-funzar, però l-kooperazzjoni f'da settur m'għandix tikkonċerna biss ċittadini barranin li jidħlu fl-Unjoni Ewropea, però wkoll ċittadini Ewropej li jitilqu barra mill-Ewropa irid infakkar illi mhux l-istati membri kollha għandhom reġim ta' viża ħisa mal-Istati Uniti li diskriminazzjoni trid titwaqqaf m'hemmx ċittadini tal-ewwel u t-tieni klassi fl-Unjoni Ewropea. Grazzi għal żewġ minuti l-Onorevole Depre. Uh, Madame la Présidente, Sina President, Senior Komissarju, Ziz kollegi. Il-grupp tiegħi kuntent ħafna bil-ħolqien ta' dan il-modell ġdid tal-viża għal ċittadini ta' pajjiżi terzi u eh, prosett lill rapportera kwalità tax-xogħol. Huwa veru għax hemm problemi kbar ta' falsifikazzjoni, ħafna visas eh, minn stati mill differenti tiġu kopjati u nħossu li però din mhix biżżejjed il-forma attwali u qed tagħtilok għal tiftaħ il-bib għal frodi u qed nipproponi iktar titjib jerġa' aħna nappoġġaw iktar dan il-fatt, Sinjor President. Aħna nħossu, nkomplu nħossu illi perżi transitorju ta' 15-il xahar huwa twil bizzejiet u għati twil iż Aħna jiddispjaċina illi dan il-lat kontenzjus legali dam daqsek, aħna tassew kontenti fl-axħar sibna soluzzjoni fil-mekanizmu. Iżda, nixin indrizza l-Kommissjoni fuq xi żewġ dossiers qed nindirizza eh, sinja kommissarji għal kummissarju li huwa responsabbli u nużalilek bħala intermedjarju. Fuq l-informazzjoni tal-viża jkun ħaġa tajba biex niġġieldu wkoll kontra l-falsifikazzjoni tal-qasam tal-sikurtà għal dak li huwa tal-frontieri. Tieni eh, Ma tħossux illi jkun issa waqtu illi jkollna mudell ta' karta identità għaliex il-ċittadini ta' pajjiżi terzi Illi vjaġġaw fl-Unjoni għandhom dokument uniformi ma bat ċittadini tal-Unjoni m'għandhomx din it-tip ta' dokument uniformi. Palissa s-sikurtà tal-karta tal identità twassal biex l-istati membri għandhom 27 dokument differenti li fisser l-amministrazzjoni tagħna l gwardji tal frontira li jkunu jafu 27 tip differenti ta' identità wasal ħafna taħwit, il-mafja jistgħu jgawdu u dak li kun ikun jista już iktar faċli juża karti l-entità falsa jiġifieri forsi tajb nieħdu inizjattiva serja naħta l-Kummissjoni. Grazzi. Madam Valero. Grazzi l-Onorevoli Valero għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signor President. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lis-Sinjura Kalfman u eh, Shadow Rapporters għal xogħol u għal kooperazzjoni. Aħna wasalna għal ftehim fuq il proposta teknoloġija kienet żviluppata u kienet taġġevola wkoll illi jkun hemm falsifikazzjoni kien wasal il-waqt li jkun hemm aġġornament ta' dan il-format. Dan il-format uniformi għal viża u l-bidliet li qed jiġu suġġeriti dan kien diġà ġie suġġerit fl-2015 dan id-dossier Sebna li dan huwa dossier tekniku jew li ser jiġi solvut malajr. Imma kien hemm ħafna kontroversja politika. Il-proposta l-oriġinali kellha lan li tiġġieled il-falsifikazzjoni tal-viżas u l-istati membri mhux neċessarjament qablu ma' simplifikazzjoni normalizzazzjoni tal vizas Meta mqabbla ma' regolament bażiku saru bidliet anke fl-anness u dan iwassal għal iktar spejjeż għalina l-grupp tagħna jixtieq jappoġġa din il-proposta biex nevitaw il-falsifikazzjoni u nevitaw din il-problema. Mar kemm jista' jkun. Nixtieq ukoll illi il-Kummissarju twieġeb għal affarijiet oħra fuq il-vizas li mhux neċessarjament ġew msemmi llum. Grazzi l-Onorevoli Batten. Grazzi ħafna. Il-karatteristiċi ta' sigurtà eżistenti għal viża fil-żona Schengen kienu kompromessi għalhekk il-karatteristiċi aġġornati ta' sigurtà huma bżonn jużi sabiex eh, niġġieldu l-frodi dan qed iddiskutu llum ir-Renju Unit mhux parti miż-żona Schengen u għalhekk ma jipparteċipax f'din il-leġiżlazzjoni ir-Renju Unit għandu is-sistema nazzjonali għall viża u l-aċċess għal żona Schengen ma joffriċ aċċess għal Renju Unit, għal mhux bot uffiċjali tajjeb illi l-Unjoni Ewropea tipprova twaqqaf l-immigrazzjoni legali, però kull min jaqsam il-Mediterran b'dajsa xorta jiddaħħal u bekk dawn il-miżuri kontra immigrazzjoni illegali huma relevanti il-servizzi ta' ta' salvataġġ xorta jwaslu n-nies ġewwa l-Ewropa jisu servizz tat-taxi problema kbira għall unjoni Ewropea hija żona Schengen innifisha li hija qed tiġbed l-immigranti l-Ewropa u jittieħdu fejn iridu. Ir-Renju Unit mhux parti mix Schengen għalhekk il- Però madanakollu il-frontieri tagħna qegħdin f'kaos. Jekk naraw il-figuri naraw illi fl-2016 in numru uffiċjali ta' immigranti kienu ta' 273, però fil-verità kienu ta' 885,000. Hemm 6 miljun immigranti legali oħra li qed jistennew sabiex jiġu l-Ewropa f'dan is-sar fir-Renju Unit mhux effettwat minn din il-leġiżlazzjoni u għalhekk l-MEPs tal-UKIP ser jastienu nixtiequ l-aħjar suċċess din is-sistema x'għandkom bżonn. Grazzi l-Onorevoli Obermajer Milton Nofs. Visa il um, ma tħallix li falsifikar hija importanti ħafna. Li nkunu nafu minn fejn ġejjin in-nies u meta jitilqu importanti għas sigurtà però ma rridux ninsaw kwistjoni importanti. Is-sigurtà tan-nies li jitlu mingħajr il-bżonn ta' viża għal xi design ġurnata. Politika jekk anzi l-politika ta' mingħajr viża tibqa' dawn il-karatteristiċi ta' sigurtà huma bla sens Ġorġja u l-Ukrajina mhumiex suġġetti għal dan u jidher li l kosovo u t-Turkija ser jingħaddu mal-lista wkoll. Huwa ix-xewqa illi l-Unjoni Ewropea tespandi u qed ninsew dawn ir-riski. se jkun hemm ukoll pis amministrattiv ġdid li se jinħoloq għalhekk eh, aħna nirrifjutaw dan. L-Honorable James il-politika ta' viża madwar l-Unjoni Ewropea li tiżisti għal aktar minn 20 sena, però m'għandix sigura u qed toħloq numru ta' teddi ta' ċittadini madwar l-Unjoni Ewropea. Il-protezzjoni kontra l-falsifikar eh, fallew f'ħafna stati membri dan jindika il-sistema ta' viża pan-Ewropea mhijiex effettiva mod operazzjonali u l-standards ta' sigurtà madwar l-Unjoni Ewropea mhumiex eh, affidabli mija Jekk nikkonsidraw il-problemi li anki l-kollegi l-onorevoli Batten semma huwa ċar illi viża pan-Ewropea għandha tieqaf u għadu jkun hemm sistemi bilaterali ta' skambju ta' viża bejn l-istati membri individwali u e, pajjiżi internazzjonali li huma fidabbli. Dawn is-soluzzjonijiet illi toffri il proposta mhumiex biżżejjed. Hemm bżonn nerġa' nibdew bil-ġdid. Grazzi ħafna. Hemm blue card għal għalik mill-Honorable Tillich, Le? Qed nipprova nifhem Udu paċenzja, tgħid il-President. Okay, I think there's a seating issue. Who is want Le. Hemm problema bis siġijiet Mela. Signora James, taċċetta l-blue card? Tista' l-inqas tgħid min jiddispjaċini il-headphones mhux qed jaħdmu tajjeb. Is-sur Twila. Le, ma rridx taċċetta l-blue card. Grazzi. Issa ngħaddu għal kelliema li miss għal minuta u naslu onorevoli Grappini. Grazzi ħafna, Signora President, Signora Kommissarju, jiena wkoll favur riforma tas sistema tal-viża bażi tar regolament wieħed seba' tminja tlieta kien hemm diversi problemi b'viżas iffalsifikati u rridu nsibu mod ta' kif neliminaw dan il-periklu u dan imur dan jotta l pajjiżi kollha rridu livell ta' sigurtà ogħla anki fid-dawl tal-attakki terroristiċi u mod kif nagħmlu dan huwa li ntejbu dis-sistema tal-viża. Irrid ikun hemm l għala standards tekniċi li jiġu rispettati sabiex niprevjenu li falsifikar. Nixtieq ngħid lill kummissarju li rridu spazju uniku fl-Unjoni Ewropea, mudell uniku għal viza sabiex ikun hemm trattament ugwali taċ ċittadini. Naħseb li huwa ħażin li ċittadini minn pajjiżi oħrajn li mhumiex fix-Schengen jiġu trattati b'mod differenti. Wara l-adozzjoni ta' dan ir-regolament u wara r riforma nispera li jkun hemm iktar passi sabiex ikun hemm mudell unika tal-viża jkun hemm trattament ugwali taċ ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Grazzi issa żewġ minuti l-Onorevoli Lopez. Grazzi. Minn Komissarju ziz kollegi, aħna qed nitkellmu fuq dan id-dokument illi qed jiffoka fuq il-visas u l-identifikazzjoni fuq il-visa, sticker tal-visa. E, stickers veri rridu jkunu sikuri u rridu jkunu impenetrabbli. Ovvjament, aħna rridu illi nwettqu din id-deċiżjoni u din il-proposta imma hija wkoll marbuta mal-ġlida kontra l kriminalità in ġenerali. Hemm miżuri tekniċi min-naħa li ħajkunu biżżejjed biex nagħmlu tali mod li l stickers ikunu iktar sikuri imma min-naħa l-oħra m'għandniex ninsew li mhux biss il-barra manki ġewwa l-Unjoni Ewropea ikollok networks kriminali illi jfalsifikaw dan kommenti u ħafna drabi dawn ir-raġunijiet ikunu marbutin mat traffikar tal-bniedem. Jew attivitajiet oħrajn kriminali insomma u allura rridu naqblu iktar eh, li nagħtu iktar attenzjoni fuq dan il-punt u naħdmu fuqu ma pajjiżi terzi msieħba. Hija kwestjoni ta' ta' punt topiku ħafna fuq il-frontieri kemm il-barra kif ikoll il-ġewwa. Onorevoli Lebreton. Grazie. U arġenti li nġildu kontra l-immigrazzjoni regolari, sistema Schengen tifavorixxi l dan billi tinbiddel il-frontieri ta' kontroll meta nafu li kienet poluża ħafna. Il-frontieri ta' Schengen għalissa saħħuhom u biex ma jagħmlux iktar eh, jidadux iktar kriminali. Aħna tajjeb illi nbidlu l-viża antik illi faċli wieħed jifalsifikaħ u wieħed illi jkun iktar sikur allura jiena naqbel ma' din il-proposta. Jiddispjaċini però illi għandna għal 22 sena mudell ta' viża li kienet favorixxi frodi għaliex ħafna barranin eh, abbużaw mis sistema biex jitlu illegalment. Issa llum qed u aħjar tard mill qatt imma jiena konvint illi xejn ma ħaj jinbidel kieku li kieku ma kien jinbidel li kieku fran nazzjonal ma kienx qed jiġġieled għal tlessin fil-Parlament Ewropew. Eh, domnul Sinadino. Grazie Hafna. issa l-Onorevoli Sinadino sal minuta. Il-konċett tal li għanna palissa ta' sekurtà hija bażi tal-prinċipju ta' sekurtà. Aħna għandna ċertu ħtiġijiet tekniċi moderni illi għandna fis-seħħ iżda jridu naraw x'inhu il-dialogu meħtieġ biex naslu għal deċiżjonijiet tajbin u għax ma wasalniex għad sistema efficienti biżżejjed biex jipproteġi ċittadini tal-Unjoni u li jara li ma jintużawx minn persuni li jistgħu jkunu fanatiċi il barra mill-Unjoni Ewropea irridu marru li lin iktar minn dawn id-dispożizzjonijiet tekniċi. Aħna irridu nirrevedu l-linji ta' politika kollha tal-frontiera ma' huma biss il-gvernijiet nazzjonali illi għandhom is-saħħa u l-qawwa politika għal dan. Minut 30 sekundi. Monsumisk. L-Onorevoli Ptula Newtaw Nofs. Din l-aħħar sena l-istikers iffalsifikati ħarġu f'ħafna stati membri. Apparentament dawn l-stickers tal-viża mhumiex siguri. U din mhix sorpriża għaliex il-forma tatwali tal-viża saret fil-1995 bħala parti minn kooperazzjoni intergovernattiva tal-viża. Matul is-snin kien hemm reviżjonijiet u standards tekniċi nbidlu ħafna hemm il-kwistjoni ta' protezzjoni taċ ċittadini. għall kontrarju tar regolament għal ċittadini ta' pajjiżi terzi jitlu fl-Unjoni Ewropea din hija evoluzzjoni din il-ewa għaliex din il-proposta tagħmel iffalsifikar iktar diffiċli u tipprevjeni l-immigrazzjoni illegali, però mhux biss fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea iżda wkoll fl-istituzzjonijiet globali dawn se jkunu importanti f'dawn is-snin. Il-pajjiżi jridu jikkoperaw flimkien. L-Unjoni Ewropea trid tibda tindirizza s sitwazzjoni ta' sigurtà fl-Unjoni Ewropea u anke barra. Irrid ikun hemm skambju ta' informazzjoni aħjar u rridu naħdmu mal-pajjiżi tal-viċinat. Is-sigurtà m'għandix tibqa' biss fih dan integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Grazzi l-Onorevoli ċakal minuta. Laqas tkun tittemmen li tittajt li ċittadini Taljani li permezz tal forma tal uniformi tal-viża nistgħu nwaqfu terrorizmu u l-immigrazzjoni illegali din l-invażjoni għaddej minnha nippretendu aħjar mill-Ewropa sakemm ma tridux titrattaw l-Italjani u l-Ewropej bħala ignoranti. Il-numri huma drammatiċi fl-Italja. Għanna 60.000 eh, persuna li waslu u s-sena l-oħra għaddew 60.000 ruħ illi sparixxew nafux sar minnhom l-Ewropa qed tfalli fir-rigward tal-kwoti tar-ritorn u anke li suppost ħakit ħatebat lura miljun ruħu għamlet xejn u mnek qed nitkellmu fuq il-format uniformi għall viża Iċ-ċittadini jippretendu modell uniku għall-identifikazzjoni ma kemm jista' jkun li jibbatu lura ura kemm jista' jkun. Jekk rridu nitkellmu fuq xi ħaġa uniformi, nitkalmu fuq ir-ritorn u l-identifikazzjoni. Grazzi. Jaj, xi daw kuventu domnului Caputo. Grazie ħafna nadwar proċedura tal-KHDR l-Onorevoli Caputo. Grazzi Sur President, dan il mudell tal-vizas issa sar wieħed inżistenti li ma jiggarantixxix biżżejjed sigurtà kontra l-falsifikazzjoni. Fi żmien bħal dan fejn għandna teddida u ta' terrorizmu ma nistgħux nippermettu li infallu fis-sistema tal-kontrolli tal-viżas importanti ħafna li jkollna iktar uniformità fil-viżas Ewropej li jkollna karatteristiċi tekniki iktar avanzati fir-rigward tas-sigurtà u eh, karatteristiċi kontra falsifikazzjoni mingħajr ma jkun hemm piżijiet żejda amministrattivi u anke żvantaġġi għal dawk li jridu jiktbu l-viżas. Issa, dan l aħħar kellna ħafna każijiet ta' falsifikazzjoni, speċjalment f'ċerti stati membri. Din ġiet ikkonfermata wkoll mill-awtoritajiet kompetenti illi ħarsu lejn il-falsifikazzjoni ta' viża li qed Għalhekk tajjeb naġġornaw is-sistemi tagħna u anke s-sistema ta' produzzjoni ta' viża ġodda u li jkollna adozzjoni ta' dawn il-liġijiet fi żmien waqtu. Domnu Marjas. Grazzi ħafna l-Onorevoli Marjas. Grazzi, Sur President. Dan ir-rapport qed mira mod uniku tal-viża biex inkunu nistgħu neħu falsifikar kemm jista' jkun. Però l-Unjoni Ewropea fetħet il-bibin beraħ tat-territorju tagħha għax m'għadx hemm viża pereżempju għall kosovo Għal-Kosovo huwa hija gżira ta' terrorizmu u eh, memx eh, viża jom. Ġifiri, l-risku tal-terrorizmu qed jikber u aħna qed għoddu naraw kif għana l-qutzi għażajra l-emmolaw, imma dak il-bibtaqa ta' għodda barra miftuħ bera. Aħna il-mersawx xejn l-obbligu għal-viża, nistgħu naqbdu xejn l-viża l kulħadd b'din ir-rata għax pratikament kħat jista' jidħol u joħroġ għal dik li l-politika tal-bib miftuħ għal migranti kollha li jitlu din li tżatt titranġa. U issa noqogħdu diskutu fuq il-modifika tal-tipi ta' viża. Mod kif aħna nistgħu nipproteġu l-frontieri huwa mod ieħor biex nisolvu il-problema ta' migrazzjoni illegali. Jurova. Grazzi issa ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju Jurova membri onorevoli, nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew għax-xogħol tiegħu fuq din miżura ta' sigurtà importanti fl-aħħar snin kien hemm numru dejjem iżdied ta' stickers iffalsifikati f'numru ta' stati membri l-isticker li qed tintuża bħalissa issa u l-ispeċjalisti jikkonfermaw m'għadix din ehm, sigura għaliex hemm stickers iffalsifikati fi ċirkolazzjoni u għalhekk hemm bżonn illi nużaw stickers ġodda li ma jistgħux jiġu falsifikati. Skont l-istimi li spiża li nintroduċu dan l-sticker ġdid mhux se jkun għola minn qabel. Dan il-ftejjim huwa pass importanti l qudiem fil-ġlieda kontra l-falsifikar ta' dokumenti fl-Ewropa. Ġala darba tiġi adottata din il-miżura, il-Kummissjoni ser segwi l-implementazzjoni fil-membri kollha ta' Schengen u dawk kollha li juru l-interess li jipparteċipaw. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Kaufman żewġ minuti. Grazzi ħafna. Sur President, Kummissarju, kollegi, nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha li parteċipaw f'dan id-dibattitu grazzi ħafna. Huwa ċar illi għandna maġġoranza u hekk fil-Kamra favur il-bidla tal istikers tal-viża sabiex ikunu iktar siguri u noħorġu b'dawn l-istandards ta' sigurtà ġodda ħafna qalu li dan huwa importanti għaliex fl-aħħar mill-aħħar irridu nkunu nafu min qed jidħol fiż-żona Ewropea kemm idumu hawnhekk. U mbagħad ovvjament hija kwistjoni li rridu naħdmu flimkien sabiex nikkontrollaw il-frontieri esterni dan huwa pass importanti l qoddim Nixtieq nirringrazzja lill kollegi mill-ġdid għall kooperazzjoni eċċellenti fuq dat dossier. U nixtieq nuża din l-opportunità wkoll sabiex ninkoraġixxi lill istati membri sabiex jaħdmu fuq dal-punt. Trialogi għaddew u nixtieq illi nibdew naħdmu bisħieħ fuq dan. Fl-aħħar tal-perjodu ta' transizzjoni ta' 15-il xahar li huwa twil fil-opinjoni tiegħi jekk jogħġobkom ibdew aħdmu sabiex dawn l-stickers jibdew jiċċirkulaw kemm jista' jkun malajr. Grazzi ħafna bekk nagħlqu d-debattitu l-votazzjoni sessi